da f'nofsinhar. il debattitu li jmiss rapport mis Sinjora Delange il-kriżi alimentari, il-frodi fil-katina alimentari u l-kontroll tagħha. Sinjura Delange, ek jożbuk. Dank u wel, eh, voorzitter. Uh, terwijl de meeste... Grazie, president. ħafna mill-kollegi bħalissa diġa edin jieklu l-ikla ta' filaxija tagħhom imma jien nixtieq nitkellem dwar il-frodi alimentari se nivutaw dwar dan ir rapportada għada nixtieq nirringrazzja lill-shadows għall appoġġ tagħhom meta jiena ġejt biex inħejji dan ir-rapport u l-vot unanimu li kellna fil-kumitat wara bosta skandli eh, fostom l-skandlu tal-ħam ta' żiem li sena roħla dan huwa l-ewwel rapport fejn il-Parlament Ewropew qed jiffoka fuq il-frodi alimentari. L-ewwel problema illi naraw huwa nuqqas ta' dejta paragonabbli huwa diffiċli jkollna stampa eżatta tal-problema. Għabbażi ta' studi akademiċi ftit li huma disponibbli għabbażi tal-operazzjonijiet tal-Europol u wara li tħaddit mal-persuni f'dan is-settur, aħna nafu dwar li ma' prodott qegħdin nitkellmu il-laħam, iż-żejt taż-żebbuġa, l-imbit prodotti organiċi imma anke te u l-kafe. Nafu li qegħdin nitkellmu dwar biljuni ta' euro fi frodi tal-ikel fl-Unjoni Ewropea. Il-kriminalità organizzata qiegħda dejjem tinteressa ruħa aktar f'dan. Iżda aħna rridu stampa aktar ċara ta' din is-sitwazzjoni. Din hija l-ewwel tal-batana. Kontrarjament tal-Istati Uniti, Kummissarju l-Unjoni Ewropea għat m'għandix definizzjoni komuni ta' frodi alimentari, frodi tal-ikel, irridu definizzjoni bħal din mill-aktar fis possibbli ħalli kunu nistgħu nużawha bħala l-bażi tax-xogħol ta' xogħol fil ġejjeni Il-rapporti fuq il-frodi alimentari għadu pommu fi snin fl-Unjoni Ewropea. Il-każijiet ta' frodi alimentari l-iktar dawk li ma kellhomx implikazzjoni fuq is-saħħa pubblika. Per eżempju, li s saħħa pubblika da priorità u l-linija tagħna, rridu nitrattaw każijiet oħra ta' e, frodi alimentari għaliex din tarra s-situazzjoni għal bdiewa l-individwi illi ħarsu ir-regoli u qed jeqret il-fiduċja tal-konsumaturi fl-ikel u t-tarif għall-ikel fil-pajjiż tiegħi terz tal-persuni jgħidu illi huma ma jafdawx aktar dak li hemm fuq it-tikketta tal-ikel din hija xi ħaġa pjuttost serja. Il-probabilità li jkun hemm frodi alimentari hija effettwata mill kemm jista' jagħmel profitti wieħed u l-ċansijiet li jinqabad. Fl-Irlanda fl-iskandlu tal-laħam taż-żiemel kien hemm erba' kumpaniji involuti. Tlieta sabuħatja ta' frodi Barra l-ġurisdizzjoni irlandiża kien hemm kumpanija waħda biss illi tista' titressa il-qorti mill-awtoritajiet irlandiżi. Is-sanzjoni massima anka jekk il-kumpanija tressa il-qorti hija ta' 30,000 euro imma kontejner wieħed tal-aħam ta' żiemel tikketjat bħala ċanga iwassal għal profit ta' 65.000 euro. L-eżempju irlandiż jurina biċċar x'għandu jinbidel fl-Unjoni Ewropea irridu sanzjonijiet aktar ħorox. Aħna nħossu li s-sanzjonijiet għandu jkun id-doppju tal-profit li wieħed jista' jagħmel mill-frodi u l-persuni li jkunu e, jistabu ħatja b'mod konsistenti ta' frodi għandhom jitilfu il-licenzja tagħhom għandha tittieħdilhom il-licenzja. Irridu kontrolli aktar intelligenti. Aħna nafu li hemm tnaqqis kullimkien f'dan is-settur fl-Istati Membri. Iżda irridu approċ differenti, inqas prevedibbli, approċ approċ aktar ta' assisa u mux amministrativ. Edin naraw dan l-approċ jiġi sviluppat fid-Danimarka u fl-Italja. Iridu aktar kooperazzjoni permezz tal-Europol u sistema ta' tussija bikrija fil-Kummissjoni Ewropea. 28 biċċa ta' din il-puzzle għandhom jitħlu aktar aħjar f'xulxin irridu aktar informazzjoni fil-katina alimentari dwar il-produtturi u l-intermedjarji imma rridu nejdu l-supermarkets sabiex jerfaw responsabilta tagħhom ukoll. Huma jiffukaw l-aktar sabiex jibaxxu l-prezz tagħhom imma ma jiffukawx daqshekk fuq il-kwalità. Issa ser nitkellem dwar l-tikketjar tal-laħam għaliex ħafna mid-dibattitu ser ikun dwar dan il-punt. Il-tikketjar tal-oriġni mhux ser jiġilet il-frodi minn nifsu. Il-tikketjar il jista' jagħti inċentiv sabiex wieħed iwettaq il-frodi. Iżda il-persuni jkunu jridu jkunu jafu minn fejn ġej l-ikel tagħhom l-iktar prodotti sensittivi bħal laħam. Ser ikonna proposti għal laħam bħal agredient imma se nagħmlu evalwazzjoni ta' impatt sabiex niżguraw li dan ma jwassalx għal aktar burokrazija jiena nemmen illi dan huwa rapport ibbilanċat u nisa ferqana li nara reazzjonijiet tal-kollegi u li nivvutaw għada. Proċedura KHDI l-ewwel kelli ma' Sinjora Sajak joġbu. Arvoisa puhemies, vaikka tämä päätöslauselma... Sur President, Anka jekk din ir-riżoluzzjoni tnediet minħabba l-iskandlu tal-ħam tal-żiemel, Il-Kumitat ħad deċiżjoni tajba meta xtaqu jieħdu l-kwistjoni strutturali u l-problemi strutturali fil-katina alimentari u l-kontroll tagħha wkoll. Illum il-sigurtà tal-ikel huwa dejjem aktar importanti n-nies qed jimirdu Eh, mux, eh, ma domx jimirdu daqsek, iżda il-fiduċa eh, fil-katina tal-ikel, fil-katina alimentari bet tikket l-ikel stess hija batuta. L-ikel jimbiħ bistampa tal-purità tiegħu u l-indafa fil-manifattura. U għalkemm regolament jirregola it-tikketjar, u li daw mandomx waslu l-konsumaturi biex ikollhom konklużjonijiet għarriqa, l-auditjar juri li dan mhux konsistenti għalhekk hemm bżonn li il-kontroll jikkonsidra wkoll il-frodi u jiena naħseb li il rapport jitlob li jkun hemm definizzjoni eh, unifikata ta' frodi xini u din ħaġa tajba. Sur Pika. Grazzi ħafna. Jina nappoġġa il-rapport dwar il-krizi alimentari frodi fil-katina alimentari u kontrol ta' dan juri li il-fiduċa tal-konsumaturi tkissret partikolarment minn skandlu tal-laħam ta' zimel. Aħna nappoġġaw dan il-rapport fuq il-ġrieda kontra il-frodi alimentari fil-katina alimentari fil rodi fil-katina alimentari u aħna qegħdin niffaċċaw eh, nuqqas ta' suffiċenza fl-implementazzjoni tal-leġiżlazzjoni il-Kroazja żiedet il-kontrolli tagħha tal-importazzjoni tal-laħam. Illum aħna eh, miftuħin eh, għall-Ewropa, l-Unjoni Ewropea kollha għalhekk il-fiduċja tal-konsumaturi eh, Kroati jistgħu jiġu traditi il-ħut, il-laħam, dawn huma prodotti ta' riskju għolja dik li l-frodi fiħdan Fiħdan il-Kroazja aħna għanna appoċ kbir għal miżuri ta' kontroll aktar stretti kif ukoll eh, ġlieda kontra l-frodi intensifikata f'din industrija tant importanti. Grazzi sta' Signora Tomasic. Il-frodi fil-katina tal-ikel hija problema li irridu nittrattawa b'mod stret ħafna din il-situazzjoni tista' tnaqqas il-fiduċa fis-suq komuni u tipperikola wkoll il-ħajja taċ-ċittadini. il-konsumaturi li forsi ma tantx għandhom flus xjonfqu eh, wassal biex żdiedet il-frodi flikel. ikel U nuqqas ta' ispezzjonijiet kontribwixxa għal din il-problema, partikolarment fil-katina ta' distribuzzjoni. Ħafna drabi dawn ma jistawx u qas jista' jinvissi misshom għax għandhom il-konnessjonijiet tagħhom mal-awtoritajiet. Għalek, ħafna drabi e, ikel ta' kwalità olja u li huwa ikel sikur mhumiex kompetittivi għax ikunu e, produtturi żgħar, il-rsiet ta' familja u l-preżenza tagħhom fuq is-suq hija ta' importanza kbira u jistgħu jgħinu biex jerġgħu jagħtu il-fiduċja lill-konsumaturi. Grazzi. Grazzi ħafna, Sur President, dan huwa suġġett importanti ħafna għaliex hemm wis skandli f'dan il-qasam. F'pajjiżi kellna l-iskandlu tal-ħam taż-żiemel u nixtieq ngħid xi ħaġa fuqu. Għalkemm instab fl-Irlanda l-ewwel kienet il vigilanza tal-awtoritajiet li għenet biex ikun hemm l-identifikazzjoni u mbagħad kienet l-azzjoni mit 28 stat tal-Unjoni Ewropea li għenet biex dan jiġi limitat u tassigur li ma jirġax jiġri. Issa rridu nitalmu l-lezzjonijiet u eh, Sinjora Van der Lange, għamlet punt importanti meta tkellmet fuq is-sanzjonijiet ikunu xikunu il-sanzjoni li għanna bħalissa dawn għandhom jiġu il duppjati triplikati anka l-erba darbi aktar u din fija innifissa hija xi ħaġa ħadd il-frodi. Tieni net, il-viġilanza ovvjament din hija xi ħaġa importanti ħafna u batem il-kwistjoni ta' tikketjar kif suppost u anka l-intraċċar tal-żwiemel palma Manna, għannaċ u għal-bejem tal-fart. Ġifri, hemm bżonn li mill-razzett sal-furketta ikun hemm identifikazzjoni sħiħa tal-laħam xinu. Grazzi. Grazzi. Jena ma għadnix nikol laħam, ġifri dawn l-affarijiet u ta' natura akademika biss għalija. il li jmiss. Minħabba din il-kriżi bil-ħam ta' żiemel Forse din il-problema li għanna blikel se tiġi solvuta, unbat hemm il-kwistjoni u kost u kol ta' l-tikketjar fil-qasam tal-ikel li rridu nindirizzaw, rridu nkunu nafu eżattament fejn dawn il-prodotti għadin joriġinaw. U rrid ikun hemm ukoll sanzjoni tal-min jiffalsifika l-etikettjar. Hemm problema parti minn hekk fuq il-kwalità ta' prodotti fl-Unjoni Ewropea. L-pakkettjar hija ħaġa waħda, però l-kontenut hija ħaġa oħra. Xi ħaġa waħda nitlob jiena, jiġifieri li il-menti mill-konsumaturi u l-proposti wkoll irridu jiġu investigati għaliex għandna l-istess il-menti hawnhekk il-ħin kollu. Il-kwalità hija kwistjoni ta' preferenza fl-aħħar mill-aħħar hija xi ħaġa soġġettiva. B'xorta ħażina naħseb huwa biss wara li tkun ġiet imġarfa l-fiduċa li nibdew naġġixxu, irridu nagħtu l-importanza għal kwalità u nirringrazzja r-rapporter ta' dan ix-xogħol eċċellenti. Il-kelma issa lil kellim li jmiss. Grazzi, Sur President. F'dawn l-aħħar snin kellna diversi każijiet ta' frodi fl-ikel, il-falliment ta' sistema tal-kontrolli wkoll, il-laħam ta' żiemel, il-kontaminazzjoni ta' diossina u problemi wkoll fil-katina alimentari. Imbagħad kien hemm ukoll l alterazzjoni tax-xorb alkoholiku prodotti it-tikjetjati bħala bioloġiċi meta ma kinux. Dawn huma affarijiet li huma xhieda tal-fatt li mhux qed jiġi rispettat id-dritt bażiku tal-kwalità tal-ikel. Din hija fraġilità tas-sistema li tiddependi mir-regolamenti però wkoll mill-fatt li qed ikun hemm liberalizzazzjoni dejjem tikber tal-prodotti agrikoli u kummerċjali u tal-komplessità wkoll tal-katini tal-ikel il-metodi tal-produzzjoni li jeffornu l-kumpaniji l-kbar dawn jeqirdu l-bidja z e, żejra L-skandli se jkomplu ovvjament oħrajn magħruf oħrajn le sakemm dawn il modolli ta' produzzjoni ma jinbidlux b'mod raġelali. Grazzi il-kelma li jmiss issa. Onorevoli Marrej. Grazzi ħafna dan il-qasam huwa il-frodi flikel. Huwa suġġett ovvju, però soluzzjoni ovvja mhix inkluża f'dan id-dossier komplikat, din hija xi ħaġa li jien nirrakkomanda. Lil kompatrioti Ungariżi, qabdu il-basket uħodu is-suq kun nar ta' sibt filgħodu u provaw tixtrux mill kompaniji multinazzjonali li qegħdin ibjaw l-imbarazz fl-aħħar mill-aħħar. Hemm diversi. Swieq fil-kapitali Ungeriża fost l-oħrajn fejn wieħed jista' jixtri ħobs ah, u affarijiet bħal dawn. nistaw ekku kol nejnu l-saxħidna. Dan il-mod ta' xirri mux iktar għoli mis xirri mis supermarkets Għal daqstant, ippruvaw soluzzjonijiet ta' dan it-tip. Forse nil-taqaw ukoll isib filgħodu, sinjuri, il-kelma li jmiss issa għall-Onorevoli Petrovic. L-Unjoni Ewropea dejjem saħqet fuq il-ħarsien tal-produzzjoni u s-saħħa bħala prioritajiet il-frodi elementari reċenti qed tagħmel distorsjoni mhux biss tal-ħarsi tal-konsumaturi per s-saħħa tagħhom ukoll. Il-konsumaturi rridu jkunu ċerti li dak li jsibu fl-iċkaffef tal-ħwienet tal-merċa ikunu skont it-tikketti li jkollhom. Il-kisbit li għamilna huma tajbin ħafna, però xorta rridu nqogħdu attenti għal dak li qiegħed isir fġieħ il-profitti. Il-każi riċenti tal-etikettjar żbaljat ta' slit speċi annimali hija waħda minnhom. Għalkemm dawn il-każijiet is-soltu jkunu iżolati ġala darba jiġu skoperti dawn il-frodi, dawn jinfluwenzaw lil kulħadd. Il-konsumatur jixraq ilhom kontroll aktar estensiv tas-suq li fl-aħħar mill-aħħar iwassal għal prevenzjoni ta' frodi ta' dan it-tip. Grazzi. Grazzi. L-aħħar kellim Onorevoli Borzam. Il-laħam ta' zimel li jimbieħ bħala ċanga. U każijiet bħal dawn. Eżis kollegi, dawn huma affarijiet li ma nix niddiskutu fis-sena 2014 perak konna namlu għaliex il fiduċa tal-konsumaturi fl-industrija tal-likel għatma ma kienet daqshekk baxxa. l istati Uniti aħna wkoll għandna definizzjoni aċċettabbli ta' frodi fl-ikel. Għandna regolament li jgħid li huwa żbaljat li wieħed jagħmel frodi fil-konfront tal-konsumaturi, però rridu nerġgħu inġeddu l-fiduċja tal-konsumaturi. Id-definizzjoni ta' ikel ta' frodi fl-ikel titespandi biex tinkludi eżempji, per eżempju, fejn il-kwalità tal-istess prodotti hija differenti fl istati membri ġodda u qodma. F'Ewropa waħda m'għandux ikollna ċittadini tal-ewwel u t-tieni klassi. Għal daqstant jena kontenta b'dan ir-rapport u nħeġġeġ il-Kommissjoni Ewropea biex itwaqqaf l-ispekulazzjoni fuq saħħitna. Il-Kummissjoni, il-Kommissarju Onorevoli Potocnik issa. Grazzi, Sir President, Onorevoli Membri, Jiena nixtieq nirringrazzja l-rapporter Sur Lange u xilu rapporter ta' xogħol tagħhom biex ħolqu dan ir-rapport. Il-Kommissjoni taqbel bisħiħ dwar il-fatt li l-ġlida kontra l-frodi tal-ikel hija priorità. Jekk aħna nixtiequ li nżommu livello li ta' sigurta fl-ikel fiduċa tal-konsumaturi fl-ikel tas-suq tagħna kif ukoll kompetittività tal-industrija tal-ikel fl-Ewropa. Diversi inizjattivi diġa ġew żviluppati mill-Kummissjoni wara s-sejba tal-frodi tal-laħam taż-żiemel tas-sena l-oħra din l-inizjattiva tipprova iżid eh, l-arfin tan-nies u l-ħila tal-pajjiżi biex jipprevjenu aħjar eh, attività ta' frodi fil-qasam alimentari. B'mod partikolari netwerk ta' frodi tal-ikel li jinkludi l-pajjiżi kollha eh, membri u l-Kommissjoni ġie mwaqqaf biex jiżgura li azzjoni biex tiġielet il-frodi fl-ikel tkun koordinata b'mod effettiv fuq il-medda komunitarja. Tim apposta nħoloq f għas-saħħa l-konsumaturi biex jikkoordina ħidmiet fiħdan dan in netwerk u biex jiddiskuti wkoll ma' aġenziji oħrajn bħal Europol kif l-aħjar jiġu koordinati strateġiji fil-ġlida kontra il-frodi fl-ikel. Apparti minn hekk qegħdin naħdmu wkoll fuq inizjattivi oħraj li jmorru lil-len mill-pjantazzjoni ta' ħames punti li ġi prezentat f'Marzu tas-sena l-oħra. Nista' ngħid li l-oqsma tal-ħidma li ġew identifikati huma konformi ma' rakkomandazzjonijiet tar-rapport li għandna qoddimna llum. Hawnhekk n ngħid li għadin naħdmu fuq it-tieni round ta' kontrolli biex kun hemm detazzjoni tal-preżent tal-ikel ta' zim ir-rapport li se nivvotaw dwaru illu din il-ġimgħa huwa utla ħafna u se jkun il-bażi għal aktar inizjattivi. Memx għalfej nejt li l-Kommissjoni se żżamkom aġġornati dwar il-progress li se jsir fil-ġejjini. Brabta ma l-tikketjar ta' tal-laħam hemm ħafna x'inhu pjana tal-ġejjini fostlom biex titlesta l jar ta' ċanga permezz ta' regolament ġdid tal-Kommissjoni biex jiġi speċifikat il-modalitajiet għall jar għal ħnieżer eh, tjur, eccetera. Rigward l-origin labeling għal laħam bħala ingredient, ir-rapport ġi adottat fiż-7 ta' Diċembru. Però fil-waqt li inizjattivi bħal dawn u ma tajbejn għal ċerti affarijiet irridu narfu wkoll il-fatt li dawn il-miżuri ma jistawx jiġu mitqisa bħala għodda biex ma jkunx hemm frodi. L-iskandlu ta' Zimel xorta kien isseħ anki kieku kien hemm sistema ta' origin labeling mandatorja dak iż-żmien. Rigward il-cloning, mbagħad il-Kommissjoni fit-18 ta' Diċembru adottat żewġ proposti leġislattivi li jindirizzaw benessri tal-annimali u tħassib etiku li għandhom li huwa marbut mal-klonar. L-ewwel direttiva proposta tipprojbixxi l-użu tat teknika ta' cloning fl-Unjoni Ewropea għal ċerti annimali u tipprojbixxi importazzjonijiet fl-Unjoni ta' annimali klonati. It-tieni direttiva proposta tipprojbixxi ikel bħal laħam jew ħalib minn annimali klonati u li dawn jitqedu fis-suq. Grazzi. Grazzi, Sur Kummissarju il diskussjoni hija magħluqa. Il-votazzjoni issa se sseħħ għada f'nofsinhar. Issa nistgħu ngħaddu għar-rapport Steinrock fuq l-ispezzjonijiet biex jittejbu l-kondizzjonijiet ta' xogħol. Ngħaddi il-kelma